nalqu d-dibattitu għawek. U issa sinjuri naddu għal punt illi jmiss fuq l-agenda illi huwa il-rapport tas-sur Kapula Santos dwar il-rata ta' ġustament għal pagamenti diretti stipulat fil-regolament KE numru 73 ta' sena 2009 fil-rigward tas sena kalendarju 2013 u l-ewwel kellim huwa il-rapporter Sur Kapula Santos. Grazzi ħafna, Sur President, Sur Kommissarju, Onorevoli. Bil-sforz kollu illi tjamel il kommissarju ċolos xorta għanna għal 2014-2015 20 ħafna aktar imnaqqas għal dedikat għall agrikoltura illi probabbilment ser jwassalna eh, sabiex nadottaw mekkanizmu ta' disciplina finanzjarja. il komissjoni deċidiet illi tadotta il-proposta tal komissjoni ta' 8 ta' frar. Permezz ta' dan il-Kommissjoni ħazditna xiftit għaliex aċċettat pala eh, definittiv il-budget Eh, tal-Kunsill u bekk monorax il-proċess ta' kodeċiżjoni skont it-Trattat tal-Lisbona dan mhux qed juri rispett lejn il-Parlament Ewropew aħna nikkritikaw bisħieħ il-proposta li aħna qed inresqu huwa konformita mal-mandat illi eh, fil-fat ħareċ mill-deċizjoni ta' plenarja dwar il-ħlas dirett. U l-unika li aħna nistaw naċċettaw minħabba l-fatt li għadu maġiċ approvat il-qafas finanzjarju multianwali 2014-2020. Naqblu ma l-Kommissjoni illi dan il-mekkanizmu jista' jiġi applikat għal bdiewa illi huma żar illi jirċievu biss 15% tal-ħlasijiet diretti il- ħarsien ta' dawn il iż żgħar hija xi ħaġa li aħna dejjem nixtiequ tiġi rispettata. Għalhekk nitolbu illi f'din il-Kamra napproqada għal vot napprovaw dan il-rapport illi jiena fassalt. Grazzi ħafna, naddu issa għassur ċolos. Grazzi ħafna, Sur President, rapporter, sur rapporter, sinjuri. Din il-proposta titlobna illi ninfurzaw id-disciplina finanzjarja u raġuni għal tan huwa illi l-Kummissjoni Ewropea għamlet il-kalkoli tagħha għal budget tal-2014 u rat illi fl-intestatura dwar il-miżuri tas-suq kien hemm lakuna il-Kummissjoni adottat il-figuri li ħarġu mill-Kunsill Ewropew għal perspettiva finanzjarja iktar milli ikkonsidrat il-figuri tagħha stess għal raġunijiet ta', ta pragmatizmu. Ovvjament aħna stajnu sajnu il figuri tagħna bħala kummissjoni minħabba illi lebda outlook finanzjarja ma kienet ġiet adottata iżda u ċar il-kapit tal-istatu tal-gvernijiet għandhom proposta li qed iresqu għoddim il-Parlament Ewropew u negozjati għaddejjin magħkom illi huma bbażati fuq figuri li huma iċken minn dawk li ressaqnilkom aħna. Għalhekk aħna ddeċidejna li nadottaw approċċ pragmatiku sabiex niprezentaw stampa li l-bdiwa li aktar viċin ta' realtà u għalhekk li aħna qed nużaw il-figuri li ħarġu minn wieħed mill kolleġislaturi ġifieri il-Kunsill. Jien qed ngħid dan għaliex il-miżuri sabiex wieħed jimforza id-disciplina finanzjarja hija xi ħaġa li l-Kummissjoni trid twaqqaf għaliex il-bdewa jridu jkunu jafu x'in il-pożizzjoni tagħhom għas-sena d-dieħla. Iżda ovvjament il-flus irrit eh, il-flejes iridu jirriflettu realtà ta' ftejm bejn il-Parlament u il-Konsil kif tafu fil-ħarifa eh, kull sta kull sena jkollna budget emendatorju. U f'dan il-fazi tal-SAB jekk E, bejn il-Kunsil tissa u l-ħarifa il-Kunsil u il-Parlament jaqblu, allura nkunu nistaw namlu l-kalkoli tagħna għabbażi tal dawk l-ammonti li fuqhom ikun sar bil. Issa aħna id-deċidejna illi apposta minna dan, illi nużaw il-figuri li huma aktar realistiċi, ikun xikun il-risultat aħari. Iżda dawn kollu għadu suġġett għal konferma u jrid jiġi konfermat. L-eżenzjoni tkopri dawk il-bdewa li jaqlaw inqas minn 5,000 euro sabiex il-ħlas dirett ikun mqassam b'mod iktar ġust u anka biex nifaċilitaw il-kalkoli tagħna għaliex diġà qed nimmodellaw il-ħlasijiet il fuq minn 5000 euro għalhekk darilna li jkun loġiku li f'kasta btiwa li jirċievu inqas minn 5000 euro fis-sena aħna ma napplikawx din l-eżenzjoni. U dan huwa dak illi qed jipproponi il qed jipproponi l-Kummissjoni anka għal riforma tas CAP eh, tas CAB. Dan kollu sabiex eh, u biex nispiegaw għal xiex aħna rridu ninfurzaw, eh, rridu nimplementaw miżuri ta' disciplina finanzjarja dan huwa kollu sabiex aħna ma nġellux il-bdiewa jaħsbu ħażin, iżda nippreżentawlhom stampa ċara tar-realtà. U dan kollu jiddependi wkoll mill ftejm illi ser jindlaħaq bejn il-Kunsill u l-Parlament għall outlook finanzjarju. Grazzi ħafna l sur Kommissarju issa għal minuta s-Sur Lavija mill-Kumitat Budget. Sur President, Assis Kommissarju, bħala rapporter għal Komitat uh, eh, Budget jina ser nisħaq fuq uh, eh, kustjonijiet finanzjari kif il-rapporter ġiġa għal, aħna għadna għet nistennew illi jiġi adottat l-MFF u għadna ma nafux ser ikunu il- um, il ċajkonna dispozizjoni tagħna taħt l-intestatura tnejn. U għalhekk uh, sakemm dan ma jsirx ċar u ma nkunux nafu xħajkunu l-limiti massimi u għet ma jkunx jista' jitkellem dwar il-ħlasijiet diretti. Għalhekk aħna ħassejna li huwa xieraq li aħna fir rigward ta' disciplina finanzjarja nerġaw namlu revizjoni skont il-rapport li sar mill-Kumitat Budget għal l-2014 u wieħed iżomm f'moħħu kif qal il-Kummissarju dwar il-litra ta' ratifikazzjoni. Meta jsir bil fuq l-MFF, bat wieħed ma jistax japplika l-ebda eh, l-ebda eh, ma jkun jista' japplika l-ebda eh, inizjattiva eh, għalix u għed iqis il-2% tal-ħlas dirett li jkun sar. Grazzi ħafna, Sur Komissarju, grazzi ħafna, Sur President, għal sena li ġeja il-Komissjoni et tipprevedi tnaqis fil-ħlasijiet diretti X'qed tagħmel issa l-Kummissjoni f'dan il-budget? jivadna għadna qed eh, nistennew eh, approvazzjoni finali, iżda xorta waħda irridu eh, irridu ikollna mekkaniżmu x'jiġri jekk naqbżu il-budget barra minn hekk hemm ukoll sistema għal l-aġġustar tas-suq illi huwa simili ħafna. Dan kollu interessanti u għalhekk u importanti li wieħed jitkellem dwaru u importanti, id-disciplina finanzjarja hija importanti, iżda mhux ċar li huma dawk il-mekkaniżmi kif eh, jinġabru il-fondi jiena nibqa' ngħid illi jiena politiku speċjalizzat ġifieri nixtieq eh, illi id-deċiżjonijiet tiegħi jittieħdu fuq eh, fuq deċiżjonijiet fuq informazzjoni u et nejdu għawek illi il-bdiewa illi jirċivu inqas minn 5.000 euro kull sena musser, musser kollom tnaqis. Iżda dan xifisser fil- ċerta stati membri hemm ħafna sbilanċ u ma nistgħux inkomplu naċċettaw illi ċerta pajjiżi minħabba l-istruttura tal-attivitajiet tagħhom jirċievu xejn jew ftit wisq. Pereżempju fi Franza għaliex jinsabu f'pożizzjoni differenti mill-Polonja eh, huma eh, jirċivu eh, iktar ħlas. Barra minn hekk irridu nifmu illi irridu nużaw aħjar il flejjes tal-budget u irridu U palissa għanna diversi trialogi dwar il-riforma tal-riforma ta agrikola komuni u ħafna kontradizzjonijiet. L-iktar ħaġa loġika tkun illi jekk il-budget ta' Brussel għandu bżon iktar flus, hemm bżon li nagħmlu tnaqqis lineari. Irrid infakkarkom illi fil-mandat tagħna ġiġa talbuna tnaqqis lineari għal periodu Eh, il-ġejjeni, għas-sena li ġejja irridu nieħdu jekk nieħdu deċiżjoni differenti ma naħsibx illi eh, iwassalna għal politika agrikola komuni koerenti għalhekk jiena nħoss illi dan it-tnaqis irid ikun lineari fl-istati membri kollha u fis-snin illi ġejjin. Konsegwenza ta' dan it-tnaqis kollu ikun iktar mrażżan u inkunu anka iktar effiċenti aħna f'dak li użu tal-mezzi li għanna dispożizzjoni tagħna jekk naħsbu illi ser ikun hemm iktar nef infiq probabilment anka minħabba riserva naturali għal kriżijiet, u għet irrit u kol e, jinkludi dan fid deċiżjonijiet tagħna. Għalhekk huwa sabiex il-bdiewa jirċivu l-istess tip ta' tnaqqis kulħadd indaqs. Grazzi ħafna, Sur President. Il-Parlament ma jistax jaċċetta li dan it U um, qed nitkellmu aħna dwar ftehim politiku, ftehim li għadu ma ġiex approvat mill-Parlament Ewropew hekk kif huwa miktub fit-trattat. Aħna nsibu mhux aċċettabbli li ehm, dawn l-affarijiet qed isir u qed jiġu eh, mela immultati b'mod daqshekk konsistenti il-bdiewa Ewropej. Dawn il-ħasijiet diretti għandhom ikunu bbażati fuq iċ-ċifri li nħarġu bil-Kummissjoni fil-qafas finanzjari multjanwali għal-2014 u eh, rridu u koll nikonforma ma' regoli fuq il-dawn il-ħassijiet diretti u mux il-bdiwa kolla rridu jiġu multati bl-istess mod, l-affariet rridu jiddependu fuq id-daqs tal-art u eh, l-ammont ta' finanzjament li jirċivu dan mux xaħġa indaqs u għalek mela eh, irridu aħna nimponu limitu ta' 5.000 euro ta' jnuna. Grazie għafna, mela, il-Sinjura Rimes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 aħna qed nitkellmu fissem iċ-ċittadini tal-Ewropa t-neprezentawom imma ma nistawx donna nirbħu ir-rispett, nieħdu rispett tagħhom. Jiġifieri rridu aħna naħdmu fuq l-istimi, irridu aħna nipruvaw naqtaw dawn l-affarijiet jekk nitkellmu dwar il-budget għal bidja rridu nippjanaw it-tnaqqis tal-flus. Kulħadd irrid ikun indaqs flajn tal-liġi inklus il-bdiewa li għandhom l-istess responsabiltajiet u għalhekk nixtieq infisser li rrid ikun hemm eh, tnaqqis lineari perċentwali fuq l-istati membri kollha. id diċiplina tfisser li kulħadd irrid ikun responsabbli b'mod indaqs fuq kif jonfqu il-flus il tagħhom. Aħna man ma nistawx aħna nimponu disċiplina jekk hemm min se jkollu l-ħajja aktar faċli. Xi ħaġa vera issa li saret moda fl-Ewropa li nipontifikaw dwar dawn il- l-irsizet il-gbar u iż-żar ta' produzzjoni imma Dan mhux il-punt il-prinċipali, irridu niksbu l-għanijiet tagħna flimkien irridu naqsmu il-pis ir-responsabilità jekk tnaqis irid isir, irid isir b'mod lineari, mhux qed nitkellem dwar l-eżenzjoni tal- għall-irtir set taħt il-5000 euro. Anka rat set zaħir dana irrit eh, jippjana għal moment eh, jew ħin meta se jkunem inqas sussidi. Mannix aħna ningannawhom dawn l-irsises li jaħsbu li dan il-finanzjament dejjem ħajkun hemmhekk u l-kbar biss se jinġib mill-quta minn dan il-dawn il-pjanijiet u kan għamlu dan id debattitu ħaj jispiċċa mela argument ieħor għaż żewġ minuti sur Nicholson. Grazzi ħafna Presidenti permetti li l-ewwel qabel kollox nirringrazzja sur Kapola Santos tal l-inizjattiva li jikteb dan ir-rapport id-negozjati kellu vera imqanlin. Jiena ħsibt li eh, kellu biżejjed fuq ix jaħdem mingħajr ma jieħu dan ir-rapport ukoll Iva, ikenem pressjoni zejda mizjuda għawnek u koll fil-kuntest Ewropew il-limitu massimu tanfi issa wassal għal ħin meta disciplina finanzjarja trid tiġi applikata għal bekk il-linfi jibqa taħt il-budget allokat. Sfortunatament minħabba riżultat tal-vot fil-Kumitat Agrikolu hemm rata ta' aġġustament u limitu massimu li se jkollhom effetti sproporzjonati u negattivi fuq il-bdiewa f'ħafna stati membri fil-Unjoni Ewropea kollha kemm Il-limitu ta' taħt il-5000 euro li qed jiġi propost fil-rapport 80% tal-bdiewa se jiġu esklużi mid-disciplina finanzjarja. Ma nafx intkom imma jiena ħansiba vera diffiċli li niġġustifika lil bdiewa li jiena nirrappreżenta l-għala 20% ta' dawn se jkunu eh, se jkollhom ikopru id-deficit Eh, minħabba eh, l-infi fil-istati membri kolla u l-bidewa kolla. Għanna bżonna ħna napoġġaw miżura, miżura li bda dubju saċ xejn eh, mannix jajt il-kellim napoġġaw miżura li set wasal għal dawn l-ingwaljanzi gvera gbar bejn l-bidewa u l-istati membri u dan u koll et jolqot b'mod negativ kull tama li kolna livell indaqs. U dan il-Parlament ivvota li jineħħi l-limitu fuq id-disciplina eh, finanzjarja. Il-lan kien li l-PCiet eh, jinqasmu b'mod ġust bejn il-bdiwa kollha fl-Unjoni Ewropea kollha kommi. Jiena naħseb sur President għanna nagħmlu hekk. Sur eh, Kummissarju inti jekk trid tagħmel ukoll din il-proposta vera mhux ġusta, mhux adegwata, mhux aċċettabbli. Grazzi ħafna is-sur Omar G għal minuta. Grazzi President, Kummissarju. Jena daqxej surpriz bl-applikazzjoni ta' dan il-regolament, specialment fuq ehm, l gżer fl jew il-dawn ir-reġuni eh, ultra periferiċi. Inti dawna titlodbom sabiex jieħdu sem fil-finanzjament tal-krisi eh, u għatmu se jkunu jistaw jibbenefikaw minn dawn l-affarijiet u itnaqis naqis minħabba dan il-regolament tana se jwassal għal naqis fil-finanzjament għal zoni periferiċi u l-gżejjer tal-Unjoni Ewropea. Jena komissarju jena naf li inti tixtieq li dawn ir-reġjuni jiġu konsidrati u għalhekk li emenda numru 12 ġiet imresqa flimkien ma' 40 kollega oħra sabiex taċertaw li dan ir-regolament partikolari ma jiġix applikat fil-dawn iż-żoni ultraperiferiċi u fuq il-gżejjer tal-Unjoni tal-leġew. Il-Sur Stojanov, grazie ħafna President. Положение. Положението на Европа на две скорости, tu, в което старите и големите държави členki са privilegirovani. Mela, l-Europa li timxi fuq żewġ binarji fejn l-Istati membri il-gbar u ma privileġġati u iżżar dawna jispiċċaw eh, rridu jaħdmu jaqbdu u għedhom mela. Il-għala il-bdiwa pollaki ma jistaw jihdu l-istess ammont ta' flus bħal bdiwa franċiżi. U stajtu għettuħ dan meta il polonia u l-Bulgarija daħlu fl-Unjoni Ewropea mela eh, dawn l-standards doppji eh, kemm ħajdumu mana nitkellmu dwar il-fatt li aħna maqudin fid-diversità imma le din laqda mhix edha hemmhekk din l-uniformità mhix edha hemmhekk hemm xi annimal li eh, um, jiġibu iktar benefiċċji minn oħrajn. Sir Duffman, grazzi ħafna. President, Kummissarju, vera ħasra li qed nitkellmu dwar dan is-suġġett għalfejn is-sena l-oħra waqt il-perjodu tal-ippjanar. Aħna ma stajniex najdu l bdiewa li dak li wedna se tibqa magħhom ġifiri li se jkollhom pożizzjoni sigura għal seba' snin. Kummissarju, issa inti restaqt proposta dwar dan qed naqis fil-flus u dan ġi konfermat u qed nitkellmu dwar indikazzjoni żgħira fuq l-appoċ għal dawn l-irsid se tiżżar. Mhux qed nitkellmu aħna dwar entitajiet kbar imma 10 sa 15 l-ewra l-kull ettaru ta' sens li jekk l irtsijiet se tiżżar se jibqaw fuq saqa jom eh, rridu nibatu sinjal politiku, forsi wieħed modest imma sinjal li ħajjimxi fid-direzzjoni tajba rrid nitkellmu dwar distribuzzjoni bejn l-istati membri u jiena naqbel ma' Surja, jiġifieri li stajna nsolvu din il-kwistjoni sempliċement eh, permezz ta' deċiżjoni fuq li ma' stat membru kelli jirċivi l-allokazzjonijiet u mbagħad dawna setaw japplikaw it-naqis. Dawn l-affarijiet ma saħħa u ma jena naħseb li l-proposta tijak, l-proposta l-korretta u irridu aħna nneħħu dawn l-irtizet iżżar um, ħalli ma jaqtawx album. Ħana poġġa din il-proposta. Is-Sinjura Garcia Perez għal-minuta. Presidente, Komissar. Sur President, Komissarju, d-disa ta' frar, il-Ministru tal-Agrikoltura ta' Spanja, Sur Kanjete, ħabbar b'mod trionfali għal pajjiżna li l-ftajim tal-anfas finanzjarju kien pozittiv ħafna għaliex ma kien se jinvolvi tnaqqis ta' euro wieħed tal CIP fi Spanja. Ftit ta' xhur wara bħala konsegwenza ta' dan il ftajim il-Kummissjon qed tippreżentanna proposta ta' regolamenta ta' disciplina fiskali fejn nsibu it-tnaqqis ta' ċertu ammont għal bdiewa tal-Unjoni Ewropea. Dan, ovvjament, e, aħna morru kontri, aħna konta din il proposta li ħarġet e, permessa dan il-rapport u aħna ma naċċettaw xi tnaqqis li qed titlob għalih il-Kummissjoni u biex untenni bħala konsegwenza ta' rapport fejn kien hemm tnaqqis floqsma kollha tal-Unjoni Ewropea, kwistjoni li dan il-Parlament diġà tkellem dwaru. Very much and just now for one minute, Madam Oyuland. Għal-minuta, Senjura Ojland. Grazzi ħafna, President. Il-proposta fuq id-disciplina finanzjara ġiet maħluqa sabiex taħġer tal-li l-obligi fuq il-ħlasijiet diretti għal kull sena jiġu mħarsa. Sfortunatament, il-Kummissjoni marret li lejn minn dawn u issa titlob għal um, li eh, il- um, ir-riserva minħabba l-kriżi fuq issu tiġi minn dawn l-allokazzjonijiet għal-bdiewa. Mela, jekk se nagħmlu dan se jkun hemm tnaqqis ta' xi 1.2 biljun kważi id-doppju tal-ammont li l-Kummissjoni kienet se kienet qed tipproponi inizjalment. Dawn qed jippruvaw jaqtaw iva minn kull linja baġetarja, imma din id-darba naħseb il-Kummissjoni marret li lin iżejjed nixtieq nitlob lill kollegi sabiex jappoġġaw ir-rapporter u il-proposta inizjali tal-Kummissjoni li dawn il-ħassijiet jitnaqsu bi 0.7 u li jiġu inklużi biss dawk il-bdiewa li se jirċivu iktar minn 5,000 euro. Jiena ma naqbilx ma din ir-riserva, eh, iva, eh, jiena naqbel ma din ir-riserva minħabba l-kriżi, imma il-flus għandu jiġi dan il-finanzjament għandu jiġi minn fondi differenti. Grazzi ħafna is-Sur Fajmen għal żewġ minuti, President, grazzi ħafna Sinjuri nixtieq ngħid jiena li jiena ma nappoġġax il-proposta tal-Kummissjoni dwar dan it-tnaqqis fuq il-ħlasijiet diretti għal bdiewa fl-2013 qed nitkellmu aħna dwar din dawn il-miżuri ta' disċaplina finanzjarja għandna bżonnhom f'dan il-moment attwali minħabba innu nuqqas ta' multi multianwali 2014-2020 memx bżonn li eh, naqsu il-finanzjament bi 5% fuq il ħasijiet diretti jiena napoġġa suġġerment tar-rapporter li 1% nistgħu ngħidu li ċifra adatta u se nivvotaw għada l-approċ tal-Kummissjoni dana għażel li se jkun hemm 5000 bħala limitu li jintuża ġifieri li tsitset t żar ma jkollhomx għalfejn dawn is-sikutaw il-ċinturin tagħhom, imma jiena ma naqbilx hawnhekk irrid ikun hemm iva tnaqqis mod orizzontali u jekk dana ma jseħħx mela se ikun hemm vantaġġ mhux ġust li se jingħata lil irtizet se żar Jiena nirrappreżenta r-Repubblika Ċeka u dina mhux ħaġa li nistgħu naċċettaw. Aħna m'għandniex eh, bżonn li nispiċċaw sitwazzjoni bħal ktieb Animal Farm fejn hemm min ikollu iktar vantaġġi mill-oħrajn. Grazzi sul President, Kommissarju. Unek ridu niddefendu eh, kif għamil kollega tiegħi li r-reġuni ultraperiferiċi għandhom ikunu eżenti mill-applikazzjoni tal-disciplina eh, tal-budget li nsibu f'dan ir-rapport bl-istess mod li wkoll kena f'dawn l-aħħar snin rigward is-CIP, il-Kummissjoni Ewropea qed tipproponi tnaqqis ta' 14 miljun u nofs dan it-tnaqqis se jkompli jżid id-diffikultajiet li diġà għandhom d wiċċhom dawn ir-reġuni meta nqisu li l-budget huwa wieħed skars. Dan ir-rigward nifakkarkom li minħabba l-aħħar modifiki il-Parlament kien iddefenda żieda sostanzjali tal-fondi destinati għal dawn iż-żoni. U dan wara ma kienx biżejjed laqdiet eh, internazzjonali li kienu għedin jaħdmu fil rigward tal raġuni ultraperiferiċi huma prova oħra li l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea fil-qasam agrikolu mhux biżejjed. Hawnhekk kredu nfakru li dawn ir-reġjonijiet għandhom qudiem wiċċhom il-kriżi ekonomika bil-kriżi tal-qat flija ola mill-medja Ewropea. Jena fiduċjus li kif ġara f'okkażjonijiet oħrajn u bl-appoġġ ukoll legali tat trattat Dan il-Parlament ukoll se jkun solidali mal-produtturi agrikoli ta' reġuni ultra periferiċi u jara l-importanza li li ikollu eh, ftejim apposta għalih. Grazzi ħafna. <coughs> And just now for one minute, Mr. Andrew. Sir Andrew. President, Commissario, kollegi. Jiena nixtieq nibda billi nirringrazzja l-kollega tiegħi Luis Manuel Capulux Santos għal ħidma tiegħu għal dan ir-rapport li jiena nappoġġa. Ir-realtà li għalik komissarju vera importanti, ġifiri imma eh, nafu li l-Parlament Ewropew kol leġislatur mal-Kunsil u dan il-fatt għandu jiġi rispettat. Il-ħassijiet diretti tal-pak se jitnaqsu mill-periodu 2013-2014 qed nitkellmu dwar ċifra ta' 5% u għalija dana mhux aċċettabbli. Il-fatt li eh, dawk eh, il- reġuni mbeda għandhom karatteristiċi rikonoxxuti fit-trattat dan il-punt irrid jiġi konsidrat ma jridx ikun hemm tnaqqis fil-ħlasijiet għal dawn ir-reġuni sensittivi. Issa nistgħu nibdew bil-proċedura kaċrijaj għandi żewġ kelliema l-ewwel qabel kollox is-Sur Dan Ellis għal minuta. Grazzi ħafna. President, Kummissarju, kollegi, Jena naħseb li il-kollegi għandhom raġun hawnhekk meta jitkellmu huma kontra din l-eċċezzjoni għal l-irsiset iż-żar. Imma nix aħna ninsew kollegi li dawn l-irsiset iż-żar mumiex dawk li tabilħaq qed jieħdu l-ikbar sem tal-budget hemm ħafna nies li huma impjegati u jaħdmu fuq dawn l-irsitet xaġa li jridu nżommu qudiem għajnejna għax ta' spiss aħna nitkellmu dwar dawn il-tilsietet fi reġuni li għedin il-bot li għetjaftu jaftu wiċċom ma' krizi finanzjarja vera serja iktar minn reġuni oħrajn dan il-punt għanna nżammu għoddim għajnejna meta niġu biex nivvutaw. Sur Kelly, grazzi ħafna President l qabel kollox nixinajt l-Komissarju li jiena nittama li eh, kemm il-Komissarju kif ukoll il-Presidenza Irlandiża jkunu eh, jistgħu jsibu soluzzjoni qed nitkellem jiena dwar il-PAK qabel tmim il-Presidenza fil-ġimat li ġejjin ġifiri jekk aħna se jirnexxilna namlu dan se nkunu nistgħu aħna namlu progress konsiderevoli u jekk nistgħu aħna mela din il-ħaġa ndaħluha fil-leġislazzjoni nistgħu ngħidu li għamilna progress dwar id-diskussjoni tal-lejla mhux ħaġa faċli mux għet nitkelmu dwar situazzjoni sabiħa għal minuwa involut. Għalek, imma għanna bżon naħna li jkollna emenda, għanna bżon li din l-emenda titressaq malajr kem jista jkun irridu eh, nkunu lesti, preparati, realistiċi, jekk se nkunu realistiċi rrid naċċettaw li l-bidra trid isseħħ imma ħafna minn dawn l-irtiet se tiżżar isserħu fuq dawn il-ħasijiet għalhekk irridu nagħmlu eċċezzjoni għal dawn l-irtiet se tiżżar. Grazzi ħafna issa nixtieq ngħaddi l-mikrofon lill-Kummissarju Ċolos. Grazzi, grazzi ħafna President. Iva, Mela, issa għandi opportunità sabiex inkompli fuq xuħut minn dawn il-kwistjonijiet, nista' jiena niċċara ftit punti hawnhekk. Din il-proposta, din il-proposta mhux qed tirrifletti nuqqas ta' rispett għall Parlament Ewropew. Qed nitkellmu dwar mela pasta prekawzjoni jekk fl-aħar tan negozjati fuq il-perspettivi finanzjarji il-Parlament jirnexxilu jiftijem mal-Parlament ħalli ikun hemm żieda fil-budget tal-bank u li eh, din iż-żieda terġa' tikkonforma mal-proposta inizjali tal-Kummissjoni menna din ħatkun ir-realtà imma bħalissa għandna din il-proposta fuq il-mejda fid-dawl tad-deċiżjoni mill-Kunsil dawn huma iċ-ċifri li għandna qudiemna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 Jiġifieri mela iktar billi nazlu li jkollna tnaqqis żgħir issa u mbagħad ikollna naqsu ħafna iktar fil-futur, aħna nippreferu li nieħdu dan il-pass ta' prekozzjoni kull ma qed nagħmlu qed nipproponu proposta leġislattiva mbagħad sta għalikom u l-Kunsill sabiex taħtmu fuq din il-proposta bħala proposta leġislattiva u eh, litra ta' emenda dejjem ħed tkun hemmhekk bħala mezz sabiex temmen eh, sabiex dawn iċifli li li proponejna jiġu emendata u, u forsi sabiex ikun hemm tnaqqis inqas ta' dawn il-lasijiet diretti. Il-punt li jmiss li nieħdu il-flus minn dawn il-bdiwa l-allokazzjoni din id-disciplina finanzjarja tapplika għal font għal krizi, fronta krizi, font li jibqa emmek għal bdiewa ma nistawx u tkun ħaġa ħażina li natu eh, l-impressjoni li bdiwa li dan il-flus qed eh, mill bdiewa sabiex jingħata l xi ħadd ieħor. Sinjura Garcia Gales, inti forsi tiftakar li ftit snin ilu kellna l-kriżi tal-frottu u l-ħaxix u stajna aħna nejnu l produtturi inkluż ġewwa Spanja sabiex inkopru it-telf li batow. Eh, qed nitkellmu dwar riserva għal kriżi u jekk dan il-flus mhux se jintuża fl-2014 jekk mhux se jkun hemm kriżi, dan il-flus mhux se jintilef jimur jmur lura li l-bdiewa qed nitkellmu dwar riserva ta' emerġenza dan il-flus dejjem ħajkun hemmhekk għal bdiewa jekk imorru lura għal dawn il-limitu ta' 5000 euro iva huwa minnu għandek raġun sur Nicholson qed nitkellmu aħna dwar it-80% tal-bdiewa li huma eżentati imma 80% tal bdiwa qed jirċievu 20% biss tal-ħlasijiet diretti. Jiġifieri aħna tneżentaw il-grupp ta' bdiewa li eh, jaqaw taħt l-20% tal ħlasijiet diretti ma nixtieqx li eh, inħalli din l-awla u intkom tibqaw bl-impressjoni li numru żgħir eh, biss ta' bdiewa li se ikollhom japplikaw din il-merżura iva grupp iżar imma qed <laughs> nitkellmu xorta waħda dwar ammont konsiderevoli ta' ta' nisu ta' bdiewa. U il-limitu ta' 5000 euro dan il-limitu qed jellimina 80% tal-bdiewa mill minn min din l-istampa u qed nitkellmu fuq dawk li qed jigżdu l-ikbar sem ta' l-assijiet diretti l-Kummissjoni Ewropea taħt ir-regolament eżistenti hija obbligata sabiex tħares ix-xewqa tal-leġislaturi. għal dawk ir-reġuni l-iktar imbed il-modulazzjoni ma tapplikax imma id-disciplina finanzjarja tapplika l-affarijiet din miktubin fir-regolament u l-Kummissjoni obbligata li tħares dan ir-regolament. L-istess regolament qed jirreferi għal fatt li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill irridu jieħdu deċiżjoni sa 30 sa Ġunju ħalibek il-deċiżjoni tkun tista' tapplika. Jekk mhux se jkun hemm deċiżjoni fuq dan ir-regolament sa 30 ta' Ġunju mela Il-regolament finanzjarju eżistenti se jkompli japplika u l-Kummissjoni Ewropea weħeda se jkollha bżonn toħroġ bi proposta għalhekk. Mela, irnexxilna nsolvu xi kwistjonijiet u nittama li issa għandkom l-informazzjoni sabiex tkunu tissu tieħdu eh, deċiżjoni l-korretta. Grazzi ħafna l-aħħar eh, kellim is-Sir Kapalos Santos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eh, eu gostaria de chamar a atenção para o facto de que u Sr. Komissarju. Grazzi ħafna, Sur President. Eh, eh, Sur Komissarju, dejjem ta' prova ta' rapport tajjeb ħafna mal-Parlament. Għal-stant, eh, narfu disponibilta dejjem tiegħu għad-dialogu magħna. Ma nistax ngħidu l-istess tal-bqija tal-Kummissjoni b'xorta ħażina, speċjalment fir-rigward ta' din il-proċedura. Ma nistax ikun hemm pragmatizmu politiku li jeddet is-seta tal-istituzzjonijiet. Għal daqstant jiena li l-imġiba tagħna, l-approċċ tagħna għandu jkun wieħed differenti dan diġà qedtu biex nwieġeb għal kollegi li intervjenew nringrazzjom għaliex qablu magħna. Dan huwa mod li bieħ il-deputati juru li huma koerenti meta qabel mal-mandat li ġew motija u jkunu solidali wkoll ma mal-bdiewa. Kif ukoll jitqisu l-interessi tal-bdiewa iż-żar. Grazzi, grazzi lil kulħadd, id-dibattitu malu il-votazzjoni se tkun għadha fi 11 u nofs. Onorevoli deputati, seduta li jmiss se tkun għadha 12